l-ilma mormi fil-bliet. Fl-Italja, l-Svezja u l-Polonja hemm sistemi differenti ħafna, kundizzjoni differenti ħafna, hemm ġestjoni pubblika, ġestjoni privata u importanti illi nisemmew il-vuċijiet tal-gvernijiet lokali meta nagħmlu dan dan regolament ikun iktar sigur. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Marjas. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa illi aħna ma nistgħux innegozjaw fuqha għal din raġuni aħna rridu nanalizzaw l-użu tar-riżorsi tal-ilma illi huwa limitat għandna l-problem tal-bidla tal-klima li qed tigrava aktar l-affarijiet ġifieri f'dan il-qafas aħna rridu naraw kif fl-aħjar mod nistgħu nużaw u nerġgħu nużaw l-ilma ħalli nipproteġu s-saħħa tal-pubbliku u naraw u koll li nħarsu l-infrastruttura tagħna naraw li jkollna il-fondi bizzejiet li jistgħu jippermettulna li aħna nieħdu ħsieb l-ambjent u anke ż żoni rurali. Grazzi. Grazzi ħafna. Għatfad l kollega wieħed eh, li xtiet kan fuq dal Surnekov. Iva, l-ilma mhijiex xi ħaġa illi ma nistgħux nistgħu noqogħdu mingħajra u l-iżvilupp urban hija tipoġġi pressjoni kbira fuq il-konsum tal-ilma. Jien appoġġajt il-rapport minħabba li verament naħseb li hemm bżonn illi naqsu l pressjoni tagħna U fuq il-konsum tal-ilma jiena naħseb li hemm bżonn li nerġgħu nużaw mill-ġdid l-ilma illi narmu. Naħseb li fis-settur agrikolu għandna eżempju ta' kif nistgħu nażaw għal darb'oħra l-ilma għal għanijiet agrikoli u qed tingħata aktar attenzjoni għal mikroplastiċi minħabba illi fl-ilma mill-ilma qegħdin jgħaddu dawn il-microplastics u aħna dan rridu nsommu f'moħħna meta qegħdin niddeċiedu fuq liġi fuq l-użu tal-ilma. Grazzi. Grazzi ħafna, eh, Aziz kollega Sorneko, fissa għanna l-ispiegazzjoni fuq l-istrateġiji tal-integrazzjoni tar-Roma. Nixtieq eh, illi nitlob lis sur Mawlu biex jitkellem l-ewwel. Grazzi ħafna sur President jiena naħseb li minn din il-perspettiva rrid nerġa' ntenni dak li diġà ntqal bosta drabi l-integrazzjoni tar-Rom li hemm bżonn li ssir qiegħda mhix qiegħda tqis ukoll bżonnijiet ta' ħafna nies e, qiegħda f'bosta żoni tal-Italja din hija problema li aħna għandna fl-Ewropa rridu nagħtuha attenzjoni partikolari u jiena naħseb li kultant maħniex qegħdin natuwa attenzjoni biżżejjed id-drittijiet ta' dawn in-nies illi mhumiex qegħdin jużawhom kif suppost naħseb illi Eh, eh, nridu nagħtu attenzjoni wkoll l-obbligi li aħna għandna u kulħadd għandu ġifir r-riżorsi li qegħdin noffru jridu verament ikunu ffukat fuq hekk. Jiena naħseb li rridu nagħtu priorità lil dawk li m'għandhomx xogħol li huma qiegħda qegħdin ifittxu x-xogħol u għandhom bżonn isibu xogħol. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ħafna. Iva, ringrazzjak tal-li għet eh, t-permetti li nitkellem. Jiena appoġġaj dan ir rapport fuq l-integrazzjoni tar-Rom naħseb li dawn l-istrateġiji rridu nappoġġawhom u naqbel ukoll mal istrateġija ewlenija brabta ma' eh, dan il-għan. Anka pereżempju li nofrulhom post fejn joqogħdu u anke għandna għan ieħor illi niġġieldu kontra d diskriminazzjoni. Ma nafx naħseb hemm problem b'interpretazzjoni bil-Finlandiż għax hekk ix sejra żbal. Jekk tixtieq nixtieq nerġa' nirrepeti. Iva qed bil-Finlandiż mela tista' tirrepeti jekk trid. Iva, grazzi signora President, mela kif kontet ngħid jiena appoġġajt dan ir-rapport li inkludi strateġiji ta' integrazzjoni għall popolazzjoni tar rom Lanijiet huma dawn edukazzjoni, akkomodazzjoni, kura tas-saħħa u x xogħol. Apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew aħna żidna wkoll lan ta' non-diskriminazzjoni li verament huwa suġġett importanti. Aħna rridu nissiltu biex ikun hemm iktar fondi, programmi li jistgħu jappoġġaw l-integrazzjoni tar-Rom u niżguraw li jkun hemm użu effiċjenti tar risorsi li għandna dispożizzjoni tagħna. Ġifieri rridu nikkontrollaw l-użu tar-riżorsi naraw li jkollna l-indikaturi li huma l-iktar relevanti li jintużaw f'dan il-kuntest. Jiena napprezza ħafna ħafna l-isforzi li qegħdin isiru biex ninvolvu fil-proċess anka r rappreżentanti Rom. Jiena għandi ħafna esperjenza fl-integrazzjoni ta' Rom fil-Repubblika Ċeka, kont verament involuta fl-integrazzjoni ta' tfal Rom fis sistema edukattiva li verament huwa pass importanti għal promozzjoni ta' din l-integrazzjoni. Grazzi. Kollega Xojdrovaja, sitten edust. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa lill onorevoli Ġampaski. Grazzi, President. Kollegi, kont konvint nivvota kontra rizoluzzjoni rridu intemmu l-ipokrizija f'dan il-qasam. Nitkellmu ħafna, nħejju strateġiji, dokumenti, però ma waslu għal xejn konkret. U allura xorta waħda jibqgħu l problemi fil-ghettos, għajn ta' kriminalità, pressjoni, tensjoni, dekostruzzjoni tas soċjetajiet u allura aħna rridu tassew infissru l problemi dawn iż-żoni. F'pajjiżi aktar u aktar hemm attakki kontra uffiċjali tal-pulizija tobba illi jagħmlu rondi fil-ghettos. Din mhux problema li se nsolvuha b'riżoluzzjonijiet jew bid-dikjarazzjonijiet. Il-problemi jħalluna meta il-binjiet illegali jiġu zarmati meta tfali morru l-iskola, meta nwaqfu l-benefiċċji soċjali illi qed jiġu abbużati. Grazzi. Ja, uh... Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Skripek jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena kuntent li appoġġajt ir-riżoluzzjoni favur ir-Roma fis-soċjetajiet kollha tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa essenzjali f'termini ta' kif il-komunitajiet jikkoperaw għaliex dawna jitfaċċaw diversi sfidi fit-trobbija tat tfal tagħhom u anki brabta mal-housing. U allura saru diversi investimenti biex itaffu xi ftit minn dawn il-problemi. U jiena nixtieq inħeġġeġ il-komunità Roma biex jużaw l-opportunitajiet għad dispożizzjonijiet tagħhom biex bekk ikunu jistgħu jsibu għajnuna biex itejbu sitwazzjoni tagħhom, isibu impjiegi, kif ukoll jtejbu s-sitwazzjoni ta' tfal tagħhom. Importanti li dawn ikunu involuti b'mod attiv li ma jibqgħux imwarba u ma jibqawx biss jirċivu b'mod passiv lajnuna. Rizoluzzjoni u kol tamel ħafna sens f'termini ta' sejħa għal popolazzjoni Roma biex ikunu involuti jkunu membri ta' soċjetajiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sosnjar Sissa jkjoġbu. Għal kontrarju ta' dak li tista' taqra fir-rapport, jidher li is-sitwazzjoni li il-persuni mhux kontra ir-Roma għal xuma Roma, iżda minħabba il-mod kif iġibu ruhom, il-mod kif jgħixu, il-kultura tagħhom illi hija tant differenti mis-soċjetajiet fejn jgħixu. U allura r riżoluzzjoni hija razzista għaliex dawn jirċivu lajnuna għaliex huma Roma. Bekk t tissuġġerixxu illi jkollok ċertu drittijiet għax il kollox ċertu oriġini. U allura aktar u aktar se jkollok min ħajkun kontra Roma għaliex iħallsu miljuni u miljuni għal ċertu azzjonijiet u mbagħad ma jkunx hemm bidla u allura l-affarijiet jista' jmorru bis jekk jixtiequ dawn setaw jiġu integrati stinu stinilu però baqgħu il-barra mis soċjetajiet tagħna. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim dwar dan is-suġġett. L-Onorevoli Polċak. Grazzi ħafna. Jappoġġajt ir rapport votajt favur, jiena kuntent illi kien hemm maġġoranza kbira li votat favur. Jiena nħoss li ħadd m'għandu jiġi esklus mis-soċjetajiet tagħna. Irid ikollhom opportunità li jirnexxu. Jiena favur titjib radikali tal-edukazzjoni tal-komunità Roma għaliex l-impjegi wkoll huma importanti eh, nuqqas ta' diskriminazzjoni tittapplika għal kolinkwa komunità kull parti tas-soċjetà fl-istess waqt. Dan il-grupp qed jiffaċċja sfidi ġodda u allura rridu naqdu flimkien l-istrateġiji kollha biex bekk ikonna ċertu sinerġiji. Il-komunità madanakollu trid tintebaħ illi m'għandix biss drittijiet iżda wkoll obbligi. Ir-rappreżentanti tagħhom iridu jħeġġu din il-ħaġa. Grazzi. Eh, Grazie Grazzi ħafna. U issa naddu għal rapport Ruiz l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet relatati maċ ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Is-sur Seinfeld. Jak wiemy zgodnie z artykułem. Grazie, prezydent. Kif nafu skont artiklu 9 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea u artiklu 20 ta' TFEU, kull ċittadin ta' stat membru wkoll huwa ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, il-maġġoranza ta' ċittadini fl-Ewropa ma jintepux bekk ma jafux illi għandhom dan id-dritt. U allura hija xi ħaġa ovvja meta tanalizza u tistudja evalwazzjoni. 54% jgħidu li għandhom xi għarfien dwar l-Unjoni Ewropea, però 45% ta' ċittadini tagħna ma jafux dwar id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea bħala riżultat ta' ċittadinanza tagħhom. U allura dana kollu jurina illi hemm il-bżonn l azzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej. Namlu promozzjoni Neħtiġu integrament, integrazzjoni ta' ċittadini, mhux biss xaġa li tkun fuq id-dokumenti, iżda trid tkun integrazzjoni emotiva. Xogħol importanti għalina dan. Kiitokset edustaja Seinfeld. Sitten eh, vielä tästä asiasta edustaja Francis Zami. L-Onorevoli Francis Zami Dimek. Iva, Signora President, kif għadu kif ġi indikat, meta inti titkellem dwar ċittadinanza ta' stat membru tal-unjoni ewropea qed titkellem fuq ċittadinanza tal-unjoni ewropea kollha kemm hi. għalhekk huwa korrett li dan ir-rapport jirreferi wkoll għal skemi ta' bejħ ta' passaporti. meta inti tingħata pereżempju fil-każ ta' malta passaport ta' malta qed tingħata passaport tal-unjoni ewropea dan il parlament ilu sa mill 2014 jindika li ma jistax ikollok bejgħ bħal dan mingħajr ma jkollok xi rabta reali mal-pajjiż li jkun qiegħed qed jagħti dak il-passaport. għalija huwa tal-mistħija li l-gvern ta' malta jkompli jippersisti mingħajr trasparenza. aħna sirna nafu biss mill-midja ftit ta' żmien ilu li kellek żewġ familji mill-arabja sawdita li bejniethom xtraw tnejn u sittin passaport u issa l-gvern għax jaf li għandek eh, issue ta' reputazzjoni qed jgħid imma nuża l flus biex nagħmel il housing soċjali. sitt snin tard wisq. jiena nalaq billi ngħid hemm valuri ewropej li rridu nħadnu. hemm ukoll libertajiet tagħna bħal libertà tal-moviment ħieles bejn pajjiż ewropej u ieħor. ejja noqogħdu attenti minn skemi għal dawn biex ma nqedux fil perikolu dak li tant issilitna għalih. Grazzi onorevoli Zamid Dimek. U issa nkomplu. Ir-rapport la massur l-implementazzjoni ta' dispożizzjoni tat trattat dwar il-kooperazzjoni msaħħa. L-Onorevoli Mamikins. Grazzi, eżis kollegi, jirdu noqdu attenti għaliex qabel xejn għanna problema li ndajfu l-azzjoni tal-Europea pre perkussjonijiet interni u esterni Ir-regola tal-unanimità tippermetti stat membru wieħed biss illi jipperikola l-proċess kollu kemmu u allura ikun hemm azzjoni li ddajjef relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi u anki naraw li l-impatti tal kooperazzjoni msaħħa hija relattiva ejja nieħdu il-każ tal-IPPO. Dan mhux se jkollu ġurisdizzjoni fuq l-Ungerija, Polonja, Renju Unit, Danemarka fost oħrajn illi għażlu l ma jipparteċipawx għal dak li xaqsa xaqsam ġida kontra l-frodi. Dan kollu se jkollu effett limitat għaliex dawn il-pajjiżi se jkollhom sitwazzjoni ta' free riding. Jiena kont shadow għall-opinjoni fir-rigward ta' dan ir-rapport u votajt favur, però jiena konvint illi l-kooperazzjoni msaħħa trid tgħin kooperazzjoni ta' vera li fl-aħħar mill-aħħar huwa lantana. Mammikins. Eh, eh, Grazie ħafna. Inkomplu. Rapport Spinelli. L-implementazzjoni tal-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea għandna żewġ interventi. L-ewwel. l Sojdrova. Il-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali huma fost il-valuri ewlenin tagħna li huma wkoll ibbażati fuq il-karta li għandha natura vinkolanti. Dana kollu jindika li l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnedmin dejjem kienet prinċipju ewlieni għall istituzzjonijiet u l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea meta napplikaw il-liġi Ewropea. Ir-rispett tal-karta irid ikun bla kundizzjonijiet madana kollu Jiena noqgħod attenta milli nikkunsidra l-karta bħala dokument strateġiku. Dan jfisser illi regoli kollha interni rridu jiġu adattati għaliex jekk nintroduċu pereżempju rapporti interim dwar ir-rispett tad drittijiet umani u attivitajiet ta' taħriġ kif ukoll proċessi oħra burokratiċi. ifisser illi l il karta ma jkollix valur veru propju u għalhekk jiena stjenejt. Grazzi. Grazzi ħafna. Nad kelma issa lill-Onorevoli Mamikins. Nilqa dan ir-rapport abbozzat mill-kollega Spinelli l-istituzzjoni Ewropej biss iridu jevitaw li jkun hemm ksur tal-karta iżda wkoll jimmassimizzaw il-potenzjal tal-karta Minn barra hekk jidher illi xi passi importanti fit-teħid ta' deċiżjonijiet donnom qegħdin jaqgħu lilin mill-kamp ta' applikazzjoni tal-karta, pereżempju laqgħat tal-Kunsill fejn il-pubbliku ma jkunx jaf eżattament kif qed isiru ċertu deċiżjonijiet. Nieħu pjaċir nisma' li l-Ombudsman rrapporta dwar il-każ. It-tieni, nirreferi għal kim sejħa trilogi ma tistax issib il-kelma trilogu fit-trattati u minħabba l-karattru wkoll informali tiegħu hija xi ħaġa li ma tissemmix. U allura bimpenn għat-trasparenza u l-ħarsin tad drittijiet fundamentali nilqa talba li jkun hemm valutazzjoni tal-impatt biex bekk dana kollu jkun inkorporat fil-leġislazzjoni kollha għal pala parti minn dawn id-drittijiet li nibżaw għalihom. Grazzi ħafna. Issa nkomplu ir-rapport Paolo Rangel. Ix-xogħol u l-kompeti ta' l-Ombudsman. L-Onorevoli Zenfeld. Grazzi ħafna, President. It-twaqif tal ombudsman Ewropew hija kisba importanti għall-Unjoni, kif ukoll kompetenza importanza tal-Parlament Ewropew għaliex aħna nażlu il-persuna li tidħol għarwol bħal dan. Sfortunatament dawn l-aħħar snin fl-Ewropa fl stati Membri rajna numru ikbar ta' każijiet ta' ksur, ta' drittijiet, tal-bnedmin. Pero dak li għaru huwa it-twarrib tal-indipendenza tal-istituzzjonijiet. U f'dan il-kuntest, l-Ombudsman Ewropew bħal donnu huwa istituzzjoni importanti, iżda mhux kulħadd jaf illi dan ir-rwol m'għandux jaqsam ma' kwistjonijiet nazzjonali fl-Istati membri u allura ikun hemm diffikultà fil-kooperazzjoni fl-istituzzjonijiet tal-istati membri rispettivi. U allura jiena se wasal il-waqt illi naħsbu ftit forsi għandna bżonn soluzzjoni sistemika għal dak li għandu xaqsam azzjoni fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Inkomplu, rapport li miss, rapport Fox, politika industrija Ewropea komprensiva dwar l-intelligenza artificiali u robotika, għandna diversi talbi tal-kelma, Nibdew bis-sur Meyer. Alex Meyer, grazzi ħafna. Il-ġimgħa l-oħra żort negozju f'Colchester. Dawn jaħdmu fuq solar panels u jidentifikaw xi problemi li dawn jista' jkollhom u bekk jiġbru d-data. Huma sabu madwar 20,000 problema u dawn għandhom xaqsmu mal-enerġija li jiġġeneraw il-panels. Issa nafu li hemm investiment fl-AI fost oħrajn biex bekk inħaffu analiżi bħal dan. U CEO tagħhom jgħid li sitwazzjoni bħal din se tneħħi l perspettiva umana mill-proċess pero jista' jkun illi paddalex illi r robotika se telimina l-impjegi kollha tal-bnedmin irridu tassew inħadmu inħadnu il-ġejjieni biex ikonna aktar impigi u jkollna aktar ħiliet fil-qasam. Grazzi. Majer. Grazzi ħafna. Nad l-kelma issa il-Bogdan Zdrojewski. Politika industrijali komprensiva f'dan il-qasam kien rapport fuq inizjattiva propja. Jider illi għanna lakuna bejn l-attivitajiet illi jeħtiġu ħafna arfin u responsabilta f'termini ta' liġi. U l-liġi donna ta' lura fejn jidħol il-teknoloġija l-ġdida. Għanna l elementa ta' responsabilta' xi ħaġa li importanti għaliex irridu wkoll nindirizzaw l-elementi etiċi. Hemm diversi lakuni anki f'termini ta' sigurtà, difiża u responsabiltajiet brabta mal-AI u robotika. Jiena nixtieq insaqsi l kummissjoni tkun aktar attiva fil-qasam ta' teknoloġiji l-ġodda għaliex donna tnaqgħu ħafna lura. Kiitokset kollega Strojevski ja sitten... Se ħafna. l Seinfeld. Grazzi, President. Kwart ta' robots industriali madwar id-dinja u nofs ir-robots tas servizzi huma prodotti mill-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, Meta nqisu r-riżultati u l-kisbiet fit-taqbida għall produzzjoni u r-riċerka tal-AI u robotika, l-Unjoni Ewropea taqa' xi ftit lura iċ-Ċina u l-Istati Uniti huma fuq quddiem. Għalfejn ngħidlek għaliex jidher illi anzi jiena pjuttost ċert illi l-intelligenza artifiċjali hija l-ġejjieni ta' l-iżvilupp ta' ċivilizzazzjoni tagħna, mhux biss fis-servizzi u l-industrija, iżda wkoll fil-qasam tal-ħajja privata tagħna u allura din għandha tkun priorità mhux biss għall politika industrijali tal-Unjoni Ewropea. U allura jien nappoġġa r-rapport u nappella għal azzjoni dinamika f'dan ir-rigward. Grazzi. Kitokset kollega Reinfeld. Grazzi ħafna. Minix qed nara lill li Tamburano u allura ngħaddi l-kelma lis-Sur Kelly. Grazzi President. Nħu pjaċir li ngħid li appoġġajt ix-xogħol eh, tas Sur Fox għandna maġġoranza importanti fuq kwistjoni li wkoll hija importanti għaliex bekk l-ekonomiji tagħna jkunu aktar effiċenti u nnaqsu l-iżbalji umani. U, pero hemm ċerti sfidi li rridu nelbu u allura Jiena nilqa t trasparenza u r kont għal dak li ndu xaqsam l-użu tal-AI u anki naċċertaw li dejjem bħala unjoni nkunu fuq quddiem fl-iżvilupp teknoloġiku biex bekk iċ-ċittadini u n negozji jużaw il-benefiċċji tal-AI. Ir-rapport jgħinna biex nisqu x-xogħol li diversi MEPs tar-Renju Unit għamlu hawnhekk u anki files oħra xi ħaġa li trid tinaraf, però xtaqt ngħid ukoll illi l-House of Commons ukoll jista' jibbenefika minn xi proposti ta' Sir Fox dwar l-intelligenza artifiċjali għaliex l-intelligenza tal-bniedem bħal donna edbati xi naqra hemmhekk biex isibu soluzzjonijiet kif jixtiequ. Grazzi. <coughs> Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. L-aħħar kelliem fuq dan is-suġġett is-Sur Sorsnies. F'dan ir-rapport qegħdin tammettu li l-kumpaniji Ewropej jipproduċu nofs robots speċjalizzati li jintużaw fid-dinja. Allura jekk m'għandniex problemi għalfejn irridu nirranġaw l-affarijiet. Infakkarkom f'rapport ta' xi xurilu fejn għedtu li r regolament Ewropew eret l-industrija u l-agrikoltura ekoloġika fl-Unjoni Ewropea hemm wis regolamentazzjoni illi tipparalizza s-suq. U allura qegħdin fitriqna biex e nerġgħu nirrepetu kollox. Jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa, mill-ewwel nippolitiġizzaw is-sitwazzjoni, dejjem insemmu li rridu nneħħu l-manipolazzjoni. Però nafu minn hemm fuq quddiem f'termini ta' manipolazzjoni. Naħseb bekk qegħdin fitriqna biex l-Unjoni titlef mill-ġdid fil-AI. Kiitokset ja nyt... Grazzi. Unkomplu. Il-rapport Guteland. L-usu sostenibli tal-pestiċidi. Nad il-kelma. Javier Benito Zulaga. Muchas gracias, Grazzi, President. Skont studju li ġie publikat tal-aħħar fil-ġurnal biological conservation, l-insetti jisaw jisparixxu mill-pjaneta minn u mit-sen oħra. Dizastru jkun dan għaliex hemm ħafna insetti li huma medda mill mill-estinzjoni. Dan jista' jkun katastrofiku kemm għall-ekosistemi anke għall-umanità. Dawk li għamlu l-istudju iħossu illi il-kawża ta' dan it-telf tal-ispeċi għall użu tal-pestiċidi li huma assoċjati mal-agrikoltura intensiva għalhekk hemm bżonn li aħna nbidlu l-modell agrikolu tagħna u nadottaw approċċ preventivu jkollna pożizzjoni differenti għal pestiċidi u nużaw mezzi li huma sostenibbli ma jmrux sar għall ambjent tista' tkun pereżempju rotazzjoni tal-uċoħ tar-raba u anke l-użu ta' sostanzi iktar naturali u d Monsanto irridu nispronaw soluzzjonijiet sostenibli li irridu fil-fat jużaw il-bdewa. Grazzi. Kiitokset erittäin paljon edustaja. Grazie ħafna. Nagħti l-kelma honorable Matthews. Grazzi ħafna, Signora President. L-użu tal-pestiċidi anki fil-kura tal-ġonna hija xi ħaġa essenzjali narfu illi hemm xi ostakli dun elbu fl-użu ta' din il-kimika. Rapport li huwa importanti dan u jiena kelli l-intenzjoni nappoġġa rapport. Sfortunatament hekk kif għadda żmien nbidlu xi affarijiet u issa qegħdin sitwazzjoni fejn xuħut mill-miri, iċ-ċifri li qegħdin jintużaw ma tantx għandhom x'jaqsmu ma pariri xjentifiċi bħal donnu hemm figuri li ġew mill-NGOs, mill-gruppi ta' pressjoni, dawk li b'xi mod iridu li nieħdu ċertu deċiżjonijiet u allura kważi qegħdin jgħidu illi il-kimiċi kollha se jispiċċaw fil-ilma tal-pjan. U dan huwa riżultat ta' tfassil ħażin ta' liġi illi hija karatteristika ta' dan il-post. Stajna kellna biċċa xogħol sewwa, però mhux il-każ u mhux se nappoġġa r-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Soltes. Grazzi kollegi, jina votajt favur il-rapport dwar l-użu sostenibli tal-pestiċidi u naqbel ma l-istati membri illi nistaw nikorreġu id-deficienzi mingħajr l-ebda dewmien. Jina favur il riċerka dwar l-effetti sekondarji tal-pestiċidi kif ukoll favur l-investiment fir-riċerka. U allura għandna nirżviluppaw alternattivi li jkunu aħjar meta nqablu ma dak li għandna llum il-ġurnata. Importanti li nħarsu l-kompetitività tal-agrikoltura Ewropea dwar l-użu tal-pestiċidi dawn ukoll għandhom elementi li huma ta' periklu għad nedmin u għall-ambjent u allura irridu niprojbixxu strettament l-użu ta' tali kimika. Xi ħaġa li tapplika wkoll għall importazzjonijiet ta' pajjiżi terzi, grazzi. Grazzi ħafna. Issa nisimaw menant is-sur Scholtes. Grazzi ħafna. Fuq il-pestiċidi u l-impatt fuq il-saħħa u l-ħajja tal-persuni hija suġġetti li ħafna drabi dibattejna fuq u aħna nafu li residwi tal-pestiċidi flikel huwa ta' riskju u anki fil-alf tal-annimali huwa riskju għas-saħħa tal-annimali Umbat l-animali jitru fil-katina tal-ikel. Niftakru fl-iskandali reċenti blikel u ma nistawx eh, Nal għajnejna. Umbat hemm aspetti oħrajn tal-perturbaturi endokrini. U naħseb illi imħabba f'dan aħna rridu ninvestu ħafna iktar fondi u anki namlu iktar riċerka f'miżu fuq miżu metodi alternativi u prinċipalment sostenibbli, naturali, illi biex jiġu ntużati fil-bidja. U nizguraw anki li il-bidja, il-bdiwa zar ikunu eh, f'pożizzjoni li eh, ikabru l-annimali jgħu ma' Grazzi. Issa sur Nekov. Grazie ħafna, President. Il-rapport li ġi adottat il-lum fuq l-użu sostenibli tal-pesticidi u importanti għal futur tal-dinja. L-agrikoltura għanda potenzjali toħlo u zom ekonomija f'reġuni fejn memx alternativi. U sfortunatament li pesticidi għandhom impatt fuq l-ambjent. Iżidu il-prodott tal-uċuħ, pero inneħu. Eh, ineħu il-organizmi utli fil-ħamrija u jnaqsu anki il fertilità Bħala rapporter minn naħa ta' soċjalisti fuq in-naħal, jina nishtiq u għalek nishtiq najt li jina imħasseb fuq l-użi ta' dawn li sostanzi li jaffetwaw il-pollinaturi, ċo in-naħal. U nishtiq li l-istati membri biex jużaw pesticidi b'riskju baxx u biex jużaw anki metodi u alternativi non kimiċi li kunu mux dannużi għall-ambjent eh, illi konna ekosistemi zguri u prerekwizit għal biex ikonna saħħa u ikel eh, tajjeb għal ċittadini Ewropej. Grazzi. U l-aħħar kellim fuq dan is-suġġett u għasur Polċak. Grazzi ħafna. Sinjura President, jiena wkoll kolli votajta favur ta' rapport. Jiena xtaqt najt illi l-użu eh, seġ eh, fi żmien twil illi kif ġi użat f'dawn is-snin reċenti eh, u ħażin u ħaġa tajba li ħadna din id-deċiżjoni llum għax se jkollha impatt negattiv fuq l-ambjent. Rajt right? rapport li jgħajt li sal-aħħar ta' seklu l-insetti kollha se se jiebu. U dana huwa propju a kawza ta' dawn il-sostanzi kimiċi li l-insetti huma sensitivi ħafna li Irridu ninvestu f'dan u dan huwa l-futur tagħna. It-tniġġis tal-ambjent huwa enormi. U jiena wkoll nixtieq ngħid li L ambjent sostenibli għandu ikun rifless fil-grants u fil-sussidi eh, eh, li natu aħna u fil-politika agrikola komuni. Grazzi. Grazzi. L-aħħar rapport huwa l aktar surbellets fu l-implementazzjoni ta' direttiva ta' saħħa transkonfinali. Is-Sinjura Krupa fuq dak li għandu xaqsa mal l-implementazzjoni ta' direttiva eh, tal-kura ta' saħħa transkonfinali Ija eh, interessata li garantisci servizzi fil-bejn stati membri aħna għanna natu informazzjoni. Hemm problema ta' differenzi eh, finanzjari u ekonomiċi bejn stati membri u l-stati membri għandhom jorganizzaw punti ta' kontat biex jagħtu eh, informazzjoni iktar din il-kura ta' saħħa trasconfinali għandha tkun importanti għal eh, persuni li batu minn eh, mart rari li għandhom trattament eh, li hom ħafna flus. U bekk jista' jsir possibbli li kulħadd jista' jkollu dan it-trattament. Anki fil-każ ta' pandemija u ta' tlaqim. Grazzi. Issa nisimgħu minn Sur Lenners. Grazzi, President. Id-dritti li konna ċess għal din il-kura ta' saħħa transkonfinali waħda mid-drittijiet tal-Unjoni Ewropea U jina zgur eh, illi f'reġuni ta' eh, dejn il-frontiera bħal tiegħi ta' Limburg, eh, in nis li ma jkollhomx aċċess għal dawn is-servizzi ikollhom impedimenti kbar. Aħna nafu li hemm ħafna nies li kellhom jieħdu każijiet fil korti tal-ġustizzja biex jiġġieldu għal kura f'pajjiż eh, ieħor. Imma din il-ġlida għadha mhijiex eh, imtemma. Il-pazjenti għandhom ikollu rifużjonijiet eh, mill-iktar kmini possibbli u għandu jkollhom servizzi anki l-iktar ripu l-iktar kmini possibbli, anki jekk dana huwa li lem minn frontiera, irridu naqsu l-burokrazija u nizguraw li l-kura ta' saħħa transkonfinali tkun verament konkreta u tangibli. Issa nisimaw minnant il-Sinjura Ruħwan Lenner. Grazzi, President. Il-benestri tal-pazjenti u dritt li kollum il-kura ta' saħħa transkonfinalment u importanti u kien faċli li nivutaw favur dan għaj benefika l-persuni li vjaġġaw f'pajjiżi membri oħrajn, anki meta jkunu qegħdin jistudjaw f'pajjiżi oħrajn U kien hemm eh, problemi fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva. L-Kummissjoni bdiet proċedura ta' ksur kontra ħafna stati membri li ma rispettaw din id-direttiva. Issa l-istati membri kollha notifikaw li għamluhom għaddewhom il-miżuri kollha. Eh, u importanti li ċittadini jkunu konxi mid-drittijiet tagħhom f'2019. E, eh, Daxejn iktar minn wieħed 21 fil-mija ta' ċittadini kien kellhom bżejt informazzjoni fuq is-sistemi ta' saħħa. Allora importanti li aħna nżidu l-informazzjoni u fuq dawn l-affarijiet u anki biex ikonna l-skambju ta' professjonisti ta' saħħa. U l-aħħar kellim u Asurnekov. President, ir-reġuni transkonfinali huma xi 40% tat-territorju tal-Unjoni Ewropea u iktar minn 30% fil-mija ta' reġuni transkonfinali. Jiena Bulgaru u jiena għandi ħames pajjiżi eh, madwarna, it-tnejn minnhom membri tal-Unjoni Ewropea. Ir-reġuni e transkonfinali eh, huma eh, inqas popolati, però għandhom bżonn l-istess kura ta' saħħa u ħafna mill-popolazzjoni tagħhom qegħdin huma anzjani u importanti li natu lilhom anki din il-kura ta' saħħa f'dawn l-aħħar eh, snin Eh, eh, kienem istituzzjonijiet, 19 l istruzzjoni li inalqet. Eh, Emżon li konna risorsi speċifiċi li ma nistax naplikaw li l-istess om l li napplikaw mal-komplement għal servizzi l ohra Ħafna drabi problema tkun il noqas ta' servizzi digitali u nixtieq appella specialment fil-Bulgarija biex jintroduċu li government biex bekk inkonu nistaw innaqsu l-burokrazija u bekk inkonu nistaw najnu li ċittadini bulgari li jihdu eh, li jisfruttaw dawn is-servizzi anki fi stati membri oħrajn. Grazzi Surnekov. Nekov, issa nagħlqu dibattitu u komplu fit tleta u nofs, eh, seduta sospiża sa tlieta. Grazie.